Chers collègues, je vous propose de commencer. Aziz kollegi, niproponilkom li nibdew dil-laħar ta' sima tal-lum eh, tal-komitat tana qabel ma nifqu għas-sajf. Wasalna fil-punt nax tal-agenda tana. Bisseri wasalna l-prezentazzjoni tal istudju li tlabna fil-mandatura tagħna ġifiri, studju fuq dimensjoni esterna tal-politika soċjali promozzjoni tal-istandards ta' xogħol dawk soċjali u responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej. Fil-fema tiegħi it-titlu bil-Franċiż eh, <laughs> hemm żojiet ranġa naqra. Mela qed jitew dimensjoni esterna ta' tutela soċjali promozzjoni tal-istandards ta' xogħol u dawk soċjali u responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej. U dal-istudju sar minn Mr. Werner Eichhorst Melisa, u Dorid Valbrink minn Ras u uh, l-Istitut tax-xogħol uh, tal-istudji fuq ix-xogħol. U Niras huwa istitut Danis ta' strateġija Dan sar fil-qafas ta' inizjattiva illi il-kollega tagħna Richard Balf eh, huwa responsabbli minn din il-ħaġa. Sur rapporter jekk taqbel li niproponi u li li konna l-prezentazzjoni tal-istudju mbagħad tkun tista' titkellem bħala l-ewwel kellim fid-diskussjoni. Ma nafx kif ħatqasmu l-prezentazzjoni tagħkom ħalli fidejkom Nitlokkom biex eh, ovvjament ma tħedux iż-żejjed żmien mill suppost. Grazzi ħafna, Signora President, eżis membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, aħna kuntenti ħafna li għedina biex niprezentawkom studju estensiv u dimensjoni esterna tal-politika soċjali Ewropea l-lum wara offsenar u li ħat offrin għal informazzjoni ta' sfond <clears throat> għall-attivitajiet parlamentari ta'kom urissa għan asmu il-prezentazzjoni bejnietna. Il-kollega tiegħi jagħmel introduzzjoni, imbagħad il-kollega l-oħra eh, Walbrink ħadd dal-kollega ħaj jitkellem fuq il-korenza tal-dimensjoni esterna. Imbagħad ħanħarsu wkoll lejn l-istudju tal-impatt li għamilna tal-istrumenti differenti bejn pajjiżi differenti. Imbagħad nagħmlu xi suġġerimenti mena il-kollega tiegħi Michael ħaj jitkellem l-ewwel u dan ħaj jippreżenta l-ewwel taqsima. Dear Chairwoman, dear members of the European Senior President, Mena fl-ewwel kapitlu tal-preżentazzjoni tiegħi nixtieq nisħaq fuq dimensjoni bażika tal-aspett estern tal-politika soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-istudju janalizza din id-dimensjoni flimkien ma l-iżviluppi li kemm dan l-aħħar l-impatti illi hemm fuq pajiz li mhumiex membri. <clears throat> L-istudju tani jiddefinixxi d-dimensjoni esterna bħala azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jiġu promossi standards tax-xogħol f'pajjiżi li mhumiex membri. Dan ifisser li l-kondizzjoni tax-xogħol u drittijiet tal-ħaddiema huma l-oqsma eh, ewlenin tal-politika soċjali interna u esterna. Din il-politika saħqet fuq dimensjoni esterna tal-politika soċjali tal-Unjoni Ewropea fost it-temi ta' ħidma għall-2009 sal-2010 mil bidu tad disajnijiet aħna rajna għatta inizjattivi biex il-valuri soċjali Ewropej jiddaħlu fir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea fil-programm ta' azzjoni soċjali għal meta medja ta' żmien ta' bejn l-1995 u l-1997 il-Kummissjoni saħqet il-ħtieġa li jkun hemm kunċett ġenerali ċar ta' dimensjoni esterna tal-politika soċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-programm tazzjoni soċjali ta' l-1990 sa' sena 2000 saħaq fuq l-iżvilupp tal-Aġenda Soċjali fiħda l-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Programm għaraf l-importanza dejjem tizdiet ta' dimensjoni esterna. L-Unjoni Ewropea bidlet l-istrateġija ta' dimensjoni esterna tal-politika soċjali f'ma libna l-dan is-seklu flimkien ma l-implementazzjoni tal-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Lisbona. L-istrateġija kienet tisħa fuq il ħol tal fi l-kompetittivi tal-innovazzjoni u t-tip l koezjoni soċjali. U minħabba dan kien hemm aġenda politika ambizjuża ħafna li issawret. Dan nistgħu naraw bħala tentativ biex ikunem. Eh, tweġiba siħa Ewropea fir rigward ta' globalizzazzjoni u l-interdependenza dinija. U dan saħaq fuq ir-rabta li kien hemm bejn il-progress ekonomiku u soċjali kien fuq livell internu kien fuq livell estern u l-linja rabta li tesisti fil rip fid-daw tal-globalizzazzjoni u l-interdependenza dejjem jiżdiedu l-ħtieġa illi dimensjoni interna nżidu maħa dimensjoni esterna eh, qawwija saret element qawwi sabiex ehm, wieħed jikkontribwixxi fis-sfir tal-globalizzazzjoni skont il-valuri u prinċipji u esperjenzi tal-Unjoni Ewropea dan kellu jsiru. Jiena nixtieq nuża stampa biex niddeskrivi <clears throat> dimensjoni esterna u interna minħabba eh, il-furja fuq il-futbol li kien hemm dan l-aħħar nistgħu inqalbu eh, dimensjoni interna bħala partita li ssir fl-istess pajjiż, vulqat id-dimensjoni esterna jfisser li t-timijiet jekk qed jilagħbu l barra Jiġifieri eh, l-ispettaturi mhumiex qegħdin iżommu miegħek u ma tantx ikollok daqstan tappoġġ. Inizjattivi ġenerali ta' politika marbuta mal- dimensjoni esterna tal-politika soċjali fil-gwar tal-globalizzazzjoni kienu jinkludu l-Aġenda Soċjali tal-2005 u l-Aġenda Soċjali mġedda tal-2008. <clears throat> Għonek nistaw nsemmu kod il-xogħol li sar dan l-aħħar mill-Komitat eh, opinjoni mir-rapport eh, dażir fuq il-responsabilità eh, li ikunem fil-ftejmiet internazzjonali. Dan jitkellem ġifiri fuq responsabilità tal-kumpaniji u responsabilità soċjali fil-ftejmiet kummerċjali internazzjonali. <clears throat> Issa nixtieq nitkellem fuq eh, il-qalba ta' din id-dimensjoni esterna din hija formata minn attivitajiet tal-Unjoni Ewropea biex f'pajjiżi li mhumiex membri niżviluppaw ċertu standards ta' xogħol u anke xogħol kif suppost. Kif għandkom fit-tabella f'paġna 10 fil-bidu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq din il-dimensjoni esterna kienet ifukata fuq diskussjoni fuq il-klawzula soċjali, ġifiri jiddaħlu l ħtiġijiet soċjali u relazzjonijiet esterni u jiġu premjati da fil-pajzi li ħarsu l istandards sewlenin u fil-pattija jatuwam f'temit kummerċali aktar favorevoli. Mill-2001 il-qoddim L-Unjoni Ewropea bdiet tafas fuq strumenti oħrajn u mekkanizmi biex tippromovi standard soċjali f'pajjiżi li mhumiex membri. L-għan dejjem kien li jiġu eh, imkatra dawn l-standards u eh, l-enin tax-xogħol, però l-istrumenti mażula kienu eh, ġodda u kienu anqas forma ta' regoli, kienu aktar flessibbli dialogu fiħdan l-organizzazzjoni dinija ta' xogħol ġi pala bħala li huwa eh, mod aħjar ta' kif jiġu mkatra dawn l-standards. Slide numru 11 eh, meta għandkom dik it-tabella l-istrumenti użati bil unjoni Ewropea nistgħu nqasmuhom bejn dawk li msejħa hard instruments, dawk li msejħa soft instruments u dawk li msejħulhom financial instruments Illum nixtieq nifoka fuq il-kolonna tal-lemin fejn għandna l-linji ta' politika esterni. Il-sistema ġeneralizzata ta' preferenzi u l-GSP Plus u l-approċ tal-WTO eh, tal-WTO fejn ikun hemm rakkomandazzjonijiet eh, u persważjoni li tintuża dak huma affert taħt imbagħad eh, istrumenti illi eh, ikunu aktar flessibli dan flimkien ma' dialogu inċentivi li jentużaw. kifajna qabel u fil xaqsam mal politika esterna, l-Unjoni Ewropea da tifok aktar fuq istrumenti flessibli li jkunu anqas stretti, xfiri dialogu inċentivi, rekomandazzjoni u perswazjonijiet. <clears throat> Issa, uh, ħat titkellem il-kollega tiegħi mid-Danimark il-meta evalwazzjoni ta' dawn l-istrumenti. Oh, sorry. Good afternoon. War nafsenar tajjeb, senjuri. Dak li ħna prova nagħmel issa huwa li nitkellem dwar l-analiżi ta' koerenza tal-dimensjoni esterna u mbagħad iktar tard l-evalwazzjoni tal-istrumenti intużati. Xaġa dwar il-koerenza. Aħna tajna ħarsa lejn l-kwerenza fuq tliet dimensjonijiet differenti. U nixtieq ngħid li huwa importanti li nitkellmu dwar il-politika ta' koerenza minħabba l-leġitimità u anki fuq l-impatt. L-ewwel dimensjoni hija l-koerenza orizzontali li nħarsu lejn oqsma ta' politika differenti. Ħarisna lejn il-politika soċjali, l-għajnuna l-iżvilupp, fost politiki oħrajn biex niżviluppaw il-koerenza. U l-miri huma aktar integrati iktar ma jkun hemm koerenza iżda jidher li l-kummerċ għadu jingħata priorità u għalhekk dan ikollu influenza fuq id-dimensjoni esterna titfassal u l-prestazzjoni tagħha kif tkun jekk nagħtu ħarsa lejn il-koerenza vertikali indiretta, naraw l-approċċ tal-Unjoni Ewropea mal l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-influenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Żewġ organizzazzjonijiet huma relevanti ħafna l-ILO u WTO u jekk nagħtu ħarsa lejn l-ILO huwa ċar li l-Unjoni Ewropea għandha influenza f'saħħitha fl-ILO iżda l-Unjoni Ewropea mhux dejjem taġixxi bħala attur waħdini u din hija kultant problema. Hija importanti li niftakru iżda hija forma importanti ħafna biex niddiskutu dawn is-suġġetti. Il-WTO imbagħad huwa ċar li l-Unjoni Ewropea hija attur uniformi iżda d-WTO mhijiex forum għal politika soċjali U dan xe fisser? Ifisser li l-Unjoni Ewropea għandha influenza hemmhekk iżda mhix il-forum adattat biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet. Għan nitkellem fuq WTO u l-ILO iktar tard, Sek, natu ħarsa lejn tielet dimensjoni din hija l koherenza vertikali diretta u dan xe fisser? Ifisser li r-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li huma ma' pajjiżi oħrajn li mhux membri L-Unjoni Ewropea huwa ċar li użat l-istrumenti hekk sejħa soft biex eh, tagħmel dialogu iżda ħafna importanti huwa l-infurzar tal-hard instruments. U dan jiffet ovvjament il-prestazzjoni u għalhekk ikollu impatt limitat. Iżda nixtieq insemmi l-GSP Plus fost istrumenti. Dan ifisser li għandna strumenti differenti iżda mbagħad l-infurzar ma jsehx. Jekk ngħaddu għal l-evalwazzjoni tal-istrumenti u l-mużuri li ntużaw, waħda mis-sejbiet li, rajna huma li l-influenza tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi differenti seħ forma ta' ċikli differenti fejn rabta tagħhom tkun b'saħħithom jew le mal-Unjoni Ewropea għandek il-pajjiżi ta' sħubija u dawk tal-ġirin li għandhom perspettivi differenti fejn Unjoni Ewropea huma għandha influenza kbira, iżda aktar ma morru lejn parti mbeda fil-slide 15 naraw it-tielet ċirku u naraw li huma l-pajjiżi tal-ġirin minajr eh, perspettivi ta' adeżjoni u l-pajjiżi li tiżviluppaw. Dawn huma eh, l-Unjoni Ewropea għandha ftit influenza iżda mhux daqshekk rilevanti. U l-iktar waħda kbira mbagħad minn daw iċ-ċirkli hija l-ekonomiji emerġenti fejn l-standard soċjali hija xi ħaġa ta' sfida hawnhekk. Mbagħad ngħaddu tipoloġija tal-pajjiżi differenti dawn nsibu dettalji fi slide 16 li jidħlu fid-dettall fuq il-pajjiżi differenti ħanajċi kumiti ġenerali qabel ma nidħol fid-dettal fuq l-analiżi tal-impatt tal-istrumenti differenti. Dak li nistgħu naraw fuq l-iskala globali hija li hemm rabta dinamika bejn l-istandard soċjali u l-iżvilupp ekonomiku. Dawn l-affarijiet huma marbuta flimkien u din hija importanti li niftakruha meta nagħmlu evalwazzjoni ta' studju bħal dan. u lini huwa l-kumpaniji multinazzjonali u l-tibdiliet tal-valur globali li jinbidlu. U ovvjament mbagħad hemm atturi ewlenin fl-ekonomiji kemm bħala min ħadmu iżda anki bħal atturi politiċi ċentrali u din importanti li nħdu nota tagħha għaliex rajna li l-kumpaniji bażati fl-Unjoni Ewropea provaw jagħmlu influenza fuq il-liġi tal-xogħol f'ekonomija emerġenti speċjalment u f'dan is-sens tista' tgħid li kienu qed jaħdmu kontra il-mod kif kienet qed topera l-Unjoni Ewropea. Dan huwa fattur tal-globalizzazzjoni iżda rridu nkunu konxi ta' dan ir-rwol ċentrali ta' dawn il-kumpaniji. Kummen ġenerali ieħor huwa li l-ekonomiji emerġenti mbagħad jefdaw fuq il vantaġġi tal-ispejjeż marbuta max-xogħol u għalhekk ma tantx huma mħeġġa ma tantx għandhom eh, għalxiex imorru lilin f'dan ir-rigward. Slide 18 hemm tabella kbira li tevalwa l-impatt tal-hard instruments u ħanitkellem fuq l-iktar importanti il-patti ta' assoċjazzjoni huma importanti ħafna, nitkellmu dwar il-pajjiżi li jkunu ħajjitlu fl-Unjoni Ewropea, dawn għandhom strumenti tajbin u jkollhom impatt kbir fuq standards ta' xogħol f'dawn iż-żoni. Dak li rajna wkoll huwa li l-GSP Plus huwa strument tajjeb iżda l-infurzar għada kwistjoni li mhux qed tiġi applikata u għalhekk irdu naraw l-impatt medju li kollha. Nixtieq nsemmi wkoll WTO għal darb'oħra bħalma diġà għamil fid-diskors tiegħi din hija organizzazzjoni marbuta mal-kommerċ iżda hija post fej jista' jkun hemm diskussjonijiet kif jistgħu jkollhom rwol ċentrali fil ġejjini Jekk ngħaddu għal soft instruments fuq slide 17 dawn għandhom ruol ċentrali għall istrateġija bħalissa u għandhom impatt medju dan xi fisser ifisser li qed naraw pajjiżi li tibdlu imġiba tagħhom permezz ta' dialogu, skambju tal-esperjenzi, pressjoni, etc. din l-impressjoni tkun ġejja minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u għalhekk is-soft instruments huma marbuta ma' responsabilità tal-kumpaniji u dan jorbot ma' dak li qabel fil-rigward l-imġiba tal-kumpaniji multinazzjonali. Għaliex rajna li hemm potenzjal ta' impatt kbir hawnhekk iżda bħalissa sfortunatament għanda impatt baxx dan minħabba kwistjonijiet varji nistaw norbtu lura li definazzjoni mhix ċara daqshekk, iżda ħan rġan nitkellem iktar tard fuq dan il-punt. Nixtieq nsemmi wkoll l-impatt tal-programmi tal-pajjiżi differenti għal xogħol deċenti mill-ILO der li jkollhom ftit impatt speċjalment minħabba l-assistenza teknika li tkun motija mill-ILO. Huwa importanti niftakru dan Dak li rajna huwa xogħol konvenzjonali, xogħol sempliċi en ħafna biex il-pajjiżi adottaw standards ta' xogħol għalin. Fl-aħħar nixtieq ngħid kantejn dwar l-istrumenti finanzjarji. dak li rajna huwa li l-għajnuna l-iżvilupp għandha impatt għoli iżda Waħda mill-loqsma ta' sfida hija li torbotom ma' standards ta' xogħol jew il-koerenza. U l-Unjoni Ewropea kienet proprja taħdem fuq dan. Imbagħad anki nistgħu nsemmu l-assistenza teknika li tissemma fl-istrumenti finanzjari li għandha impatt medju jew għoli. Dawn huma uħut mis-sejbi ewlenin tal-istudju u s-sena il kelma l-Werner li ħej jitkellem warajja. Il-konklużjonijiet aħna identifikajna ħames prioritajiet ewlenin li nħossu li jistħoqilhom l-attenzjoni minna naħa tal-Parlament Ewropew. Nispiega nispjega dawn ir-rakkomandazzjonijiet hemm ħames prioritajiet. L-ewwel approċċ koerenti integratu professjonali, bat il-lestjoni dimensjoni esterna, imbat li jkun hemm rabta globali tal-alleanza, ir-raba l-iżvilupp u l-approċċ tal-iżvilupp li għażlet l-Unjoni Ewropea u anki enfasi akbar fuq l-implementazzjoni u l inforzar li diġa semmiet il-kollegi il-kollega qabli. Ir-raba il-prioritizzazzjoni u l-aġġustament ta' strumenti li diġa qegħdin fisseħ u l-ħames it-tesħiħ tar-rwol tal-kumpaniji permezz ta' CSR, tal-responsabilità tal-soċjali tal-kumpaniji. Dawn nistaw jkollhom affett fuq il-standards u l-liġijiet tax-xogħol fil-pajjiżi differenti. Rridu nkunu konxi li l-Parlament Ewropew qed jaġixxi fih dan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea Iżda, mhix qed taġixxi bħala attur estern ovvjament mal organizzazzjonijiet internazzjonali mbagħad. U għalhekk fuq linji ġenerali r-rwol tal-Parlament Ewropew huwa rwol ta' attur li jisħaq fuq konsiderazzjonijiet soċjali, dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Fejn hemm mbagħad atturi oħrajn li fl-arena Ewropea jisħu fuq il-kummerċ u fuq l-ekonomija aktar mod b'saħħtu minn l-Parlament Ewropew. Walek fir rigward l-ewwel priorità l-approċ korrenti integratu professjonali, aħna nishtiqu nisbdu l-attenzjoni aħtijġa li nżidu l-koerenza kemm fuq livell orizzontali kif ukoll fuq livell internu u estern għaliex ikollhom impatt fuq il-pajjiżi li mhux membri u għalhekk l-imġiba tal-Unjoni Ewropea tkun waħda konsistenti biex iżżomm il-rwol mexxej li għandha fuq skala dinjija fir rigward il-konsiderazzjoni soċjali, standard soċjali u standards ta' xogħol. <clears throat> It-tieni, il-koerenza hija importanti wkoll fir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u atturi oħrajn fuq il-livell Ewropew, mod partikolari wkoll fl-interazzjoni bejn il-Kummissjoni u il-servizz tazzjoni esterna li twaqqaf dan l-aħħar li ħajħu uħut me responsabilitajiet ta' relazzjonijiet esterni u għalhekk inħoss li dan din hija mira u l-enija għattura u lini li għandu jiġi meqjus u irrit jiġi mismuħ. Tur l-qoddim din hija waħda mis-sejbiet mill-evalwazzjoni tal-impatt, il-konsistenza u l-koerenza huma importanti ħafna fir-rigward in-negozjati mal-ILO. Fl-istadji preparatorji kun hemm ħafna koerenza zdan bat fil-votazzjoni fih dan l-ILO il-ħodor il ħodor ma tantx jivvotaw b'mod konsistenti u għalek hemm ħafna xogħol li tisir f'dan ir-rigward. Il-Parlament Ewropew qed jitqis bħala attur li jista' jagħmel relazzjonijiet aktar sfiqa mal attur l-oħrajn u anki jmexxi l-atturi oħrajn b'mod aktar b'approċċ aktar koerenti u konsistenti fid-dimensjoni esterna għal politika soċjali kif ukoll standard soċjali. It-tieni punt li nibnu alleanza soċjali jien nixtieq insemmi l-fatt li hemm reputazzjoni b'saħħitha ħafna li l-Unjoni Ewropea diġà għandha fuq skala dinjija fir rigward kwistjonijiet mexxejja jew kwistjonijiet soċjali, speċjalment ma' msieħ boħra bħall-Istati Uniti li adottaw approċċ unilaterali b'saħħtu meta mqabbel mal-politiki tal-kommerċu u politiki soċjali. L-Unjoni Ewropea tista' tkun waħda mill-atturi li mod aktar faċli tista' tiżviluppa alleanzi differenti u tibni relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux membri. Aħna nixtiequ nsemmu l-possibilità u forsi ħtieġa li nistabilixxu dialogu wkoll mal-pajjiżi Eh, Azjatiċi, l-ekonomija emerġenti, speċjalment ċina per eżempju, li tista' tkun direzzjoni interessanti għal dialogu intensiv u għal kooperazzjoni. Ta' bil-ħaq hemm ukoll ħtieġa li namlu negozjati u ovvjament daw diskussjonijiet irridu nisqu dimensjoni soċjali, speċjalment fil-politiki marbuta mal-kummerċ li huma priorità importanti fit-taħdidiet li seħħu f'dawn l-oqsma. Ir-relazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet intergovernattivi din hija kwistjoni oħra, jista' jkun hemm aktar alleanzi, rridu l-approċ mal-ILO din hija marbuta ma' dan, iżda r-ruol potenzjali rridu nsemmuh ta' konsiderazzjonijiet soċjali fil-WTO ukoll. Din hija kompetu diffiċli ħafna iżda ma nix neskludu dan mill-agenda. U għalhekk il-Parlament Ewropew għandu jappoġġa l-forum kollha ta' alleanzi soċjali sostenibli b'mod partikolari l-Istati membri ta' ASEAN u in-netwerk tal-ILO. U naħseb li din hija waħda mill-talimiet ewlenin li nistgħu nitalmu l parlament Ewropew mhux biss attur indipendenti fil-relazzjonijiet esterni iżda bħala attur li jimmexxi l-Unjoni Ewropea f'din id-direzzjoni. It-tielet priorità fuq kollox l-Unjoni Ewropea adottat approċċ aktar flessibbli dan l-aħħar u naħseb li dan huwa approċċ li jista' jgħinna u jista' jkun aktar effettiv iktar milli noqogħdu nimplementaw liġijiet stretti u rigorużi U għalhekk approċċ bħal dan huwa komplementarju mal-politiki tagħna u qed jimxi fid-direzzjoni wkoll biex isaħħa aktar l-implementazzjoni l-infurzar tal-regolamenti. Din hija sfida ewlenija u għalhekk ir-ratifiki tal-ILO hija xi ħaġa importanti ħafna u fil-prattika ovvjament din hija aktar importanti, hija kwistjoni aktar taħraq u għalhekk l-assistenza teknika li tiġi minn dan l-isfond iżda anki għajmu l-kuxenza tal-minħaddem u l-ħaddiema ta' drittijiet u l-obligi tagħhom. Dina hija marbuta mal-assistenza teknika u anke mat-taħriġ tal-imsieħba soċjali iżda anki tal-gvernijiet nazzjonali u l-autoritajiet nazzjonali biex ikun hemm monitoraġġ u implementazzjoni ta' dawn l-standards. Nixtiequ Nixbdu l-attenzjoni u namlu kritika wkoll fir-rigward dawn iż-żoni ta' esportazzjoni ta' proċessar għal dawn l-ekonomiji dawn ixeklu l-isforzi biex nistabilixxu u nsaħħu l-istender soċjali fil-pajjiżi għaliex dawn eh, jagħmlu distorsjoni fil-kompetizzjoni. Għalhekk il-Parlament Ewropew jista' jsaħħaħ id-dimensjoni ta' assistenza teknika biex ikun hemm implementazzjoni unfurzar bħala dimensjoni ewlenija tal-politika tagħna biex vera tassew ikun hemm implementazzjoni sirja. Ir-raba priorità hija l-prioritizzazzjoni u l-aġġustament tal-istrumenti fis-seħħ, il-sistema GSP, il-General System of Preferences u anke il-GSP Plus li hija waħda mill-iktar strumenti effettivi biex issaħħaħ il-standards tax-xogħol kemm fil-pajjiżi membri kif ukoll mhux, iżda rrid ikun hemm f'ċertu każi non-compliance ta' dawn l-standards. U għalhekk il-politiki tagħna jridu jiġu komplementati politiki u sforzi ta' politika biex tassow waslu daw il-kondizzjonijiet soċjali biex jaħdmu wkoll f'pajjiżi speċjalment fejn hemm pressjoni ta' kompetizzjoni minn kumpaniji multinazzjonali, iżda anke wkoll minn postijiet oħra ta' produzzjoni li jistgħu jinjoraw dawn il-rekwiżiti. Il-Parlament Ewropew għalhekk jista' jimmira li jisħaq fuq standard soċjali bħala element regolari fil-ftemi ta' kummerċ din hija xi ħaġa nistgħu nqisu u It-tielet partija l-standards soċjali li għandhom jiġu streamlined bħala element ewlieni f'kwalinkwa forma ta' dialogu, skambju ta' esperjenzi u proġetti tekniċi, iżda kif fir rigward lajnuna l-iżvilupp. Naħseb irridu nkunu aktar kundizzjonali u aktar nitolbu għal dawn l-standards meta nitkellmu dwar il-fondi għall-iżvilupp. U għalhekk Fiħdan dan kollu l-Parlament Ewropew jista' leħen l-voċi tiegħu u biex nimxu f'din id-direzzjoni. Din hija l-punt vista tagħna u l-ħames punt issa l-ħares da mhux l-inqas csr din għandha potenzjal ta' impatt kbir għaliex taffetwa l-kumpaniji multinazzjonali l katini tal-valur globali u dawn għandhom impatt kbir fuq l-ekonomija emerġenti għaliex dawn ħadmu huma l-aktar li jħadmu f'dawn il-pajjiżi ovvjament ikollhom influenza fuq il-livell ta' standard soċjali li jkunu fis-seħħ u applikati f'dawn il-pajjiżi. Għalhekk nistgħu naraw potenzjal li nagħmlu CSR li tkun aktar rigoruża, inqas volontarja, inqas flessibbli biex ikun hemm standards minimi fil-rigward is-CSR, anki nistgħu nsemmu l-linji gwida tal-OECD għal kumpaniji multinazzjonali, per eżempju, u mhux qed nistennew li jkun hemm volontarju u għalhekk l-Istati membri fih dan l-Unjoni Ewropea bi prinċipju jistgħu japplikaw aktar rekwiziti vinkolanti u kondizjonali fuq il-kumpaniji multinazzjonali, speċjalment fir rigward garanzijiet ta' investiment u affarijiet oħra bħal dawn. Li l-kumpaniji tolbu fil- l-istituzzjonijiet Ewropej. Nistgħu nagħtu ħarsa aktar sfiqa l-istandard soċjali fil-katina ta' provista globali u anki f'rigward l-assistenza tal-kumpaniji u l-awtoritajiet nazzjonali u l-imsieħba soċjali biex bekk huma jassorvaw standard soċjali li jiġu adottati. Fl-aħħar nixtieq nitkellem dwar il-potenzjal li nistabilixxu sħubija mal-NGOs u forsi anke xandir li ikunu attenti ħafna fir rigward l-osservazzjoni ta' violazzjonijiet u l-applikazzjoni ta' standard soċjali fl-ekonomiji emerġenti. Ta' bilħa anke f'dan il-qasam il-Parlament Ewropew ma jistax jaġixxi waħdu U għal daqstant, fiħdan il-kuntest Ewropew, il-Parlament Ewropew jista' jistaqsi l-Kummissjoni biex timxi f'din id-direzzjoni biex issaħħaħ id-dimensjoni ta' CSR tagħmel aktar vinkolanti fil-politika esterna sabiex bekk tkun aktar vinkolanti fuq il-kumpaniji multinazzjonali li jkunu bbażati fiħdan l-Unjoni Ewropea u li għandhom katina ta' provista jew inkella ferat fil-kumpanija emerġenti. B'dawn il-ħames rakkomandazzjonijiet jien nixtieq nagħlaq il-preżentazzjoni tagħna u nħarsu l-qudiem għall-osservazzjonijiet u kummenti tagħkom u anki xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Niskuża ruħi ma Michael Kanzi għax eh, nsejt introduċi, ma kontenti li tlet eh, kittiba ta' dan l studio għedin eh, fosna surfar, tixtiq titkellem issa, wara, xintritint surfar ma issa, imbat il-Sinjura Ġenon Vern. Dziękuję przytomnym sa prezentację. ma potem se dovezi Grazie a tutti li prezentaw din <coughs> dan l-istudju. Jina għandi basta mistoqsijiet u kommenti aħna smajna kemm il-darba. Jintom semmejtu la jello. U jekk aħna rridu nikkonvinċu li l-pajjiżi li mhumiex membri dwar kif għandhom iġibu u x x'mudell u ma jridu jissegu, x'eżempju jridu jissegu, aħna naturalment jridu nagħtu l-ewwel ħarsa lejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u naraw kif jimxu l-affarijiet fil-pajjiżi tagħna. Anka fl-Unjoni Ewropea hemm standards tal-ILO li mhumiex irrispettati u il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat abbozz ta' direttiva illi dispożizzjonijiet tagħha ma kinux jaqblu mal-istandards tal-ILO, bħal pereżempju id-direttiva tal-working time, u l-Parlament ma aċċettaħiex din ma aċċettax dan l-abbozz. u mbagħad nafu wkoll illi il-Kummissjoni ħarġet bi proposta li kienet se tippermetti ġimgħa ta' xogħol illi kienet tista' tammonta l-65 sija. Jiena nista' ngħidilkom mill-esperjenza u mill-ħidma tiegħi f'dan l-aspett li stajt verament nara kemm din l-organizzazzjoni qiegħda titlef l-influenza. Però apparti minn hekk it-trade unions iħin kollu jkunu attakkati u dan nistgħu narawh isseħ f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Eżempju tajjeb huwa leġiżlazzjoni li kienet adottata dan l-aħħar fi Spanja li timponi restrizzjoni fuq il-collective bargaining U xi kultant dawn l-organizzazzjonijiet ma jkunux parti mill-assoċjazzjonijiet u ma jitkellmu direttament mal-gvernijiet u jgħidu li jekk intom intom xattuna dawn il-kondizzjonijiet aħna għaliex nantukom din l-evalwazzjoni. Meta aħna negozjajna il-ftehim tad-WTO, l-Assoċjazzjoni ta' Trade Unions Hilsa f'Singapur u anka fil-bnadi oħrajn, aħna xtaqna li WTO tajt illi hi miex ħat applika il-konvenzjoni. Però għal darba oħra f'dak il-każ aħna qalulna illi dan huwa fidejn la jellow. Però aħna qegħdin ngħidu li jekk iridu nikkonvinċu l-pajizi illi għandhom jimplementaw ċertu standards l ewwel qabel kollox rridu nimplementaw maħna u rridu nispettaw maħna wkoll. Il-modell soċjali tagħna huwa attakkat ħafna u fir-Repubblika Ċeka l-pajjiż tiegħi u kellha anke fi Spanja kien hemm ġurnalista illi kitbet ktieb li fih diskriviet x'qed jiġri fis-soċjetajiet tagħna. Jiena nifhem għalfejn dan qiegħed jiġri u nifhem għalfejn qed jintużaw dawn l-istrumenti li semmew minn minn mistednin tagħna li għamluna din il-preżentazzjoni. L-ewwel net għandna dan it-tħassib l ħin kollu illi ħajkun hemm pajjiżi oħrajn illi jistgħu jipproduċu ħafna prodotti irħas fid-żoni tagħhom ta' esportazzjoni u jimpurtaw u aħna nimpurtawhom fil-pajjiżi tagħna. Ħafna drabi jintużaw ħaddiema immigranti sabiex il l-ispejjeż ta' produzzjoni jkunu ħafna irħas u l jellow tant saret organizzazzjoni li ma tantx għandha seta' li f'sitwazzjonijiet fejn aħna nippruvaw insolvu eh, situazzjoni, meta per eżempju kanna kumpanija ġermaniza li ma xtaqitx li ikolla rappresentanti ta' trade unions, jena mort nitkellem ma l-OECD, mort l-uffiċi tal-OECD, sabiex nitlobhom ħalli jinfurzaw il-linji gwida għal kumpaniji multinazzjonali naħseb il-koll tafu dwarhom. Aparti minn hekk il-leġiżlazzjoni li t-reprezent dwar il ħaddiħa dwar ix-xogħol mhijiex implementata kif suppost laqqas. U dan nistgħu naraħ biċ-ċar minħabba l-konsegwenzi ġifieri l-qatt li dejjem jitjistiet. U apparti minn hekk nafu wkoll illi apparti mill-leġiżlazzjoni tax-xogħol jina smajtu ukoll dalodu lill-Ministri Belġani illi tkellmu u jiena staqsejthom jekk jistgħu xejdulna daqsxejn iktar dwar organizzazzjoni Belġani sema ministru li hija assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-ħaddiema self-employed. Però jiena minix ċert jekk dan mhux parti U aħna nafu illi ħafna drabi aħna nitkellmu fuq postijiet ta' xogħol ta' kwalità aktar tajba. U nafu li minnhom ma tantxaw ħafna, kolla din nitkellmu wkoll fuq postijiet ta' xogħol prekarji li huma mhux daqshekk stabbli u nafu li daw dejjem tistidu fl-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk għandna punt responsabilta' soċjali dan ma nsibx li huwa strument daqshekk pożittiv minħabba li qabel inti kellek kumpanija kbira li kellha kwartieri ġenerali f'belt kbira u mbagħad ikollok trade unions jirrappreżentaw l-ħaddiema u l-kumpanija dejjem xtaqet tagħmel xi ħaġa iktar sabiex tagħti benefiċċju lil ħaddiema u lil belt fejn tkun stabilita. U dak li kellna qabel, bħal pereżempju identifikazzjoni mal-reġjun jew mal-belt. Jena nistintikom ħafna eżempju ta' kumpaniji li ċaqlu per eżempju mill-Irlanda l-Polonja jew kella r-Rumanija. U nafu illi kien hemm bosta strumenti li kienu preżentati wkoll U naħseb li dan jiddependi fuq il modelli li aħna natribwixxu lil dawn il-pajjiżi. Jiena kont qiegħed ukoll flaqa dwar il-ftehim tal-kummerċ ħieles u aħna diskutejna punti fejn kien hemm pereżempju nuqqas ta' rispett tal-istandards, però jiena naħseb li gvernijiet jappoġġaw dan ix xorina naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar minflok aħna ma nipponu, nippruvaw nipponu l-modell tagħna fuq pajjiżi oħrajn huma jkollhom jadattaw il-modelli tagħhom għas-sistema tagħna naħseb illi forsi Aħjar ma nagħmlux hekk biex inkella nbidlu sistemi li forsi qed jaħdmu tajb f'dawn il-pajjiżi u forsi aħjar naraw u huma forsi nippruvaw nitalmu min-naħa tagħhom. Jiena u ukoll li fl-aħħar manda taħna maċċettajniex abbosta direttiva u bekk jisna morna lura għas-seklu 20 illi li kiku kon li kiku din id-direttiva kienet jisa kiku ħammerġu morru l kondizjonijiet ta' xogħol tas seklu 20. Jiena naħseb ukoll li ħafna drabi jina nasib ħafna fuq dawn il-kwestjonijiet u nishti intem billi ngħid li tista' ssib dawn punti fir-rapport tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna sur rapporter, sur Thomas Mann, imbagħad is-Sur Christensen. Anzi skużawn, is-Sinjura Lambert, imbagħad is-Sur Thomas Mann għaxin sejta. Uh, well, thank you and thank you very much for the uh... Grazzi ħafna, ningrazzjakom ħafna tal-prezentazzjoni. Għandi numru ta' mistoqsijiet li nixtieq irressa. L-għonet, meta intom analizzajtu l-impatt ta' dak li intom iddiskrivejtu bħala elementi iktar rotob, il-software elements, l-elementi finanzjarji illi huma potenzjalment effettivi daqs dawk l-oħrajn, daqs l-istrumenti l-oħrajn. U jiena naħseb illi Jista' jkun minħabba li dawn huwa ta' dimensjoni iktar volontarja, jew kalla jkollna riżultat iktar ta' malajr, jista' jkun illi ikollna tħul, ikollna benefiċċji <clears throat> kbar ħafna f'termini ta' standards, mhux f'termini finanzjarji. U aħna bħalissa fil-Parlament din nagħmlu reviżjoni tal-JSP Plus U naħsbu wkoll li din hija preżentazzjoni importanti ħafna għall kumitat tal-Kummerċ, għall kumitat tal-Iżvilupp. U uh, aħna din nanalizzaw JSP Plus tistgħu tiddefinixxu daqsxejn iktar fid-dettall dwar dak li qed tfissru bih meta tgħidu l-effett ta' JSP Plus xi jfisser dan l-istrument tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li huma involuti, x'inhuma eh, il-konsegwenzi jekk il-JSP Plus jintem bħala programm. Aħna rajni għadin diġa fxranke per pereżempju minħabba li kien hemm oġġezzjonijiet matul in-negozjati għal mod ta' kif ir-reviżjoni kienet tissir u dak li kienet jintalab. Ma nafx jekk l-effetti jistgħu xibqgħu jinħassu wara l-eżerċizzju jintem. U apparti minn hekk jiena naħseb ukoll li kien hemm diskussjoni twila ħafna fil-Parlament dwar dan l-approċċ volontarju għadha mill-affarijiet li jgħidulna hija illi illi di tpoġġina biżvantaġġ kompetittiv ma' kumpaniji oħrajn illi ma, ma jimplementawx dawn l-standards. Kunem min jidinna u koll l-standards soċjali jistaw telfuna minn eh, min hitma ta' kumpanija effettiva li taħdem tajjeb u li l-kummerċ huwa l-iktar ħaġa importanti f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt li rridu ikonna standards iktar olin u standards soċjali <coughs> aħjar ukoll. X'għandkom xi tgħidu intom dwar dan? x'taħsbu dwar dak li qed tilkom jien ġifieri li dan kollu huwa relevanti u l-iktar ħaġa importanti huwa li kollok inti li kulħadd ikollu x-xogħol qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-standards tax-xogħol. Thomas Mann, grazzi ħafna Signora President, jina u koll eh, xtaqt nirringrazzja l-mistidna tagħna ta' dan l-istudju minħabba li verament kien interessanti li nikkonfermaw ċertu affarijiet illi aħna forsi diġa konna nafu, però jiena der li ma semmejtux l-aġenziji li jaħdmu fis-sem l-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju l-aġenziji li jaħdmu eh, bħal f'Turin, f'Dublin. F'Turin aħna għamilna xi ħaġa importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam id-dimensjoni esterna, aħna provajna illi l-modell tagħna jibda mill kull stadju tal-edukazzjoni u tat-taħriġ u jibda wkoll anka f'dawk il-pajjiżi ġirin jew li kienu kandidati un mbagħad saru pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad kien hemm pajjiżi illi verament realizzaw aħna x'potenzjal għandna illi wieħed kun jista' jiżviluppa l-kompetittività tiegħu u jkollu biżjed esperjenza wkoll fl-Unjoni Ewropea aħna ma għamniex ta' fuq id-difensiva sabiex nevitaw li ġi xi ħaġa, però aħna edna li għandna dan il mudew mudell li minnu żgur li tistgħu titalmu xi ħaġa. Jien naħseb li Turin u Dublin huma ftit mill-aġenziji li aħna għandna, aħna naqqasnihom kemm jista' jkun fuq eh, għall aġenziji li aħna nasbu li għamlu effett konsiderevoli Ma nafx forsi intom u koll rittu titkellmu dwar dan, pero ma tilux b'mod espliċitu. is sena Lambert hija il-President tad delegazzjoni u aħna nafu issa xi tfisser eżad din is-sistema tal-JP Plus. Aħna nafu li Eh, ma nistawx nbidlu ħafna affarijiet kbar mal-pajjiżi kbar bħal ċina, l-Indja, eċetera. Però fil-każ ta' Sri Lanka aħna nixna nbidlu ċertu affarijiet u f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat aħna Irna xinna u koll kem fil-komitati politiċi kif u koll oħra, oħrajn, xinna nkunu attivi u għedna xkien importanti xinna xinna nirqu u fuq xie xirridu naħdmu ġifirina naħseb illi illi nistaw verament namlu progress jekk aħna nieħduha bis-serjetà l-JSP Plus u eh, naħseb li dan huwa element importanti ħafna intom iddiskrifejtuh bħala hard instrument u naħseb li veru li huwa hekk huwa wkoll għandu suċċess. Però jiena naħseb ukoll illi f'dak li għandu x'jaqsam l-analiżi tagħkom naqbel ma' ċertu elementi però aħna wkoll kemm il-darba tkellimna anka fir-reporti tagħna u dejjem aħna nikkonkludu illi din għandha x'taqsam imbagħad mal-pożizzjoni ħilsa tal-pajjiż u x'iddeċiedi li jimplementa u dan ukoll huwa l-każ għall-kumpaniji infushom. Kulħadd irid jista' jiddeċiedi kif għan rispettaw rizorsi naturali, per eżempju, li jiformula ċertu prinċipji u jiformulaw il model tagħhom. Jien ma naħsibx li nistaw aħna nimponu l model tagħna fuq ħadd ieħor. Jekk pereżempju fil-Ġermanja aħna aħna nkollu niġġudikaw dawn il-prodotti u nkollu qegħdin ngħidu jekk dawn mhumiex prodotti tajbin mhix tajbin jew le, konna miktub CSR pereżempju. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa ibsa ħafna diffiċli. L-aħħar kumment Jiena naħseb naturalment il-modelli ta' stati membri oħrajn u ta' pajjiżi oħrajn nistaw nħdu minn konsiderazzjoni, pero għana rridu namlu l-oppost l-Angela Merkel provat tamlu dan diġa ma naqbdux nitkellmu biss, aħna rridu naraw kif ħan implementaw, kif ħan implementaw standards ta' ħaddieħor, kif nistgħu nitkellmu b'mod ġust ukoll ma' dawn il-pajjiżi li ma' diskritti bħala pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hekk biss nistgħu aħna nidentifikaw rwieħna aħjar mal-mudell tagħna mal-mudelli ta' ħaddieħor. U jiena naqbel mal-kollega ma' farm illi għatfadna ħafna xnamlu, pero jina kontent li dan il model soċjali dejjem li diskutu illi aħna dejjem nitkellmu f'vuċi waħda bħala Parlament Ewropew. Però li kieku intom kontu dal-ħodu emmek prezenti li tismaw il- prezentazzjonijiet ma nasibx li din kienet poezija biss kien hemm verament wirja tarida ta' kompromess dan kien verament kuxjenza komuni illi dawn il-kompromessi waslu ċertu benefiċċji u aħna fil-Ġermanja għanna konċet specifiku sabiex eh, nid-deskrivu dan is-suċċess li jisajn tlaħam il-konsens. Ningrazzjakom. Um, Mr. Christensen, puis Mr. Kofferati. Sir Christensen imbagħad is Sir Kofferati. Formen, og takk til oplægsholderne for, et, for Grazie, Hafna, Grazzi ħafna għal dawk li tkellmu għal prezentazzjoni tagħhom. <clears throat> hija tema importanti ħafna jiena naqbel mal-sur Farber. Hemm sfida kbira qudiemna f'dal-qasam. Imma xorta gburi li jiena Ewropew. Jiena kif kifini jidirli li aħna rridu li ikonna Ewropa soċjali, hemm forum differenti ta' Ewropa soċjali, ħaġa ovvja, però naħseb hemm konsensus eh, eh, wiesa fl-Unjoni Ewropea fuq din il-ħaġa li aħna rridu forma ta' Ewropa soċjali. Il-problema li tinħolo i li meta jkun hemm itkabbir fl-Unjoni Ewropea ma ninvestux biżejjed fuq l-aspetti soċjali. U allura innaqsu l-modell soċjali u l-modell tal-suq tal-impjiegi biex najtek fil-pajizi kollha dan isir, allura huwa importanti ħafna kif edna <clears throat> illi l-affarijiet eh, indaħluhom eh, fl-Unjoni Ewropea. L-ekonomiji tagħna, l-istatus soċjali eh, tagħna l-koll dawn dejjem jovolvu, però l-koll aħna għandna welfare states, allura rridu noħolqu alleanzi mad-dinja li edha dawarna, mal-pajjiżi ta' madwarna. Rrid ngħid dan l-approċ soft ta' responsabilità soċjali tal-intraprizi ma joġobniex kif għal Thomas Mann. Bżon eżiġenti stritti għax eh, ta' intraprizi li ma jixtiqux imorru għall-aħjar din ir-responsabilità l-urġi kunem eżiġenzi aktar stretti u aktar sodi wibsa. <clears throat> Allura ovvjament, wieħed jista' jażal, jażal li ma jitfolġ din it-triq Imma imbagħad jekk nagħmlu hekk inkun qed f'riskju. Għax eh, dik tkun sitwazzjoni li tkun qed tapplika fi stati membri oħrajn fid-dinja. Imbagħad aħna fl-Ewropa jkollna nadattaw ruħna għal dak li jagħmlu huma. U jkollna innaqsu l-livell tagħna l-isfel ħajkun aktar baxx u dik mhix il-mira tagħna. Il-ġus l-oħra fid-dinja hemm bżonn li jkollhom tħul eh, deċenti li jkunu eh, jistgħu jgħixu bih. Ma l-imsieba soċjali irti konna ċertu esiġenzi xin kella nitlu fil-protezzjonizmu. Nħidu nieħdu ħsieb l-impjiegi tagħna aktar mill-li namlu esigenzi stretti fil-qasam ta' responsabilità soċjali tal-intraprizi fil-pija tad dinja Smina li interessani u li noħol u dawn it-tipi tal-leanzi ma' l-pija tad-dinja. Kif dax taqsasa ma' l-standard soċjali ma' wkoll fuq dak ambientali. Kelli esperjenza personali f'Angola. Fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-ACP. Kienem l-istadium tal-futbol li ntuża għal-tazza tal-futbol u kienem eluf ta' nis li ċaqal uwam minn hemmhekk biex imurru jgħixu eh, fi bliet oħrajn. Fil-ħodu eh, kien ikun hemm karozzi għaddejjin ma jispiċċaw qatt. Pero min kienu n-nis li qed jaħdmu hemmhekk <clears throat> kienu ċiniżi, il-materjal u l-ħaddima, kollox kien ċiniż, ma konx tar Afrikan wieħed. Hemmhekk ukoll irridu nitolbu standard soħrajn. Jiena smajt min jgħid li hemm ħafna bastiment li qed jaslu fil-Rwanda imma il-ħaddima li l-eċużaw huma ċiniżi li għalu li li huma dawn persuni kundannati għatu għamazla jew imorru jaħdmu eh, jew imorru jaħdmu fl-Angola jew inkella jispiċ joqogħdu l-ħabs. Ġifieri eh, dal-kas tal-Angola huwa każ ieħor fejn aħna nistgħu nitolbu li jkun hemm esiġenzi aktar stretti. Mr. Kafirati. Grazie President, jien ukoll naħseb li r-rapport li ġi l-lum fih elementi interessanti ħafna. Nixtieq nisħaq fuq żewġ kwistjonijiet malajr malajr u nixtieq nistaqsija l-opinjoni aktar dettaljata in-naħa tar-rapporters. L-ewwel problema jiena jidhirli li fid-dawl tal-kriżi li għaddejjem minna minħabba dimensjoni tagħha minħabba l-qofol tagħha hija ġdida ma tistax titqabbel ma' kriżijiet oħrajn tal-imoddi u l-effetti li għed ikollhom li qed joħorġu minn din il-kriżi li qed idumu ħafna hemm kriżi tal-mudell soċjali Ewropew. Hemm min qed jagħmel teoriji speċifiċi u hemm min mbagħad mhux qed jaffrontaw mill-ewwel iżda qegħdin jippruvaw ixekklu sisin ta' dan il-twaqif fil-status soċjali tfisser li l-sistema ekonomika tmur aħjar iżda minnaħa l-oħra hemm min qed jattakka s-sisin ewlenin. U għalhekk il-konfrontazzjoni tal-estremizmi ideoloġiċi hija ovvja tifhem x'inhija l-mira, lan, mbagħad tiddeċidi x'aġir ħatiħu. Iżda l-attakk ieħor ma tantx jidher u għalhekk is-suġġetti l-aktar u dan l-aħħar huma dimensjoni kollettiva ta' kif naġixxu fid-dinja tax-xogħol rappreżentanza kollettiva il-patti kollettivi u l-effetti tagħhom u fis-soċjetà dak kollox li jirrappreżenta element ta' koeżjoni għaliex jaqgħat il-kondizzjonijiet ta' xogħol differenti iżda li jkunu taħt kriżi jew tibatu minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħidu. Il-kumpaniji multinazzjonali qed ibidlu il-post fej qegħdin Jamlu l-kommerċ tagħhom għal issa ftit snin ilu kien hemm il modell ta' speċjalizzazzjoni territorjali fejn kumpanija kollha postijiet ta' produzzjoni madwar id-dinja kollha iżda f'dawn il-postijiet kollha ta' produzzjoni tagħmel affarijiet li tradizzjonalment huma parti minn dik il-kultura tal-post. Issa sistema nbidlet kemm xejn u qed isir iktar sistema flessibbli għaliex jippruvaw jagħmlu minn kollox kullimkien Dan kollox però għandu kondizjoni minn qabel għax fiħdan din il-kumpanija li tamen din l-azla tal mudell ir-regoli rridu jkunu l-istess fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja biex ikunu jistgħu jikkompetu mal-kompetituri l-oħrajn. U l-punt ta' adattament ovvjament huwa dak l-aktar baxx ovvjament. U għalhekk jidher li iktar ma jaddizmin żmien qed f'daw li l-ikraħ rappreżentanza kollettiva li huwa element ta' koeżjoni u ta' rappresentazzjoni u ta' rezistenza akbar għal min jaħdem dan il-proċess ta' bidla. L-istess kumpaniji u dan huwa t-tieni punt li nixtieq nagħmel malajr ħafna drabi adottaw il-politika ta' responsabilità soċjali. Użaw l-istrumenti li issa nexilom jiksbu grazzi għall-arfin konsolidat, iżda responsabilità soċjali tal-kumpaniji jekk m'għandix lat vinkolanti fejn l-unika element huwa reputazzjoni ta' min jipromuovi l-azzjonijiet ta' responsabilità soċjali din tista' tkun qarrieqa. Hemm rapporti sbieħ ħafna ta' kumpaniji differenti li huma gburija jitfanfru bil-mod kemm iħarsu l-ambjent iżda mbagħad huma l-iktar kumpanija li nissu fid-dinja. BP pereżempju għandu rekord sbieħ sabi ħafna ta' responsabilità soċjali. Biex inti kom eżempju wieħed fil-ħin li għandi. Iżda jekk ma naddux mis-subija volontarja ta' dan l-istrument u l-użu tiegħu għal element vikolanti li l-standards jistgħu jindividwaw ħajkun diffiċli ħafna li dan l-istrument jgħix fit-tul għax ma jkunx hemm biss reputazzjoni tal-kumpanija li tajt ħażu tagħmel oħra iżda taqgħu ir reputazzjoni tal-istrument stess. U għalhekk nixtieq nkun naf minn għandkom x'inhi l-opinjoni tagħkom anke fuq dan l aspett Grazzi. Ehm, Grazzi ħafna. Forsi u koll eh, nżid tlet mistoqsijiet u dawn semmew xiftit jew fl-interventi differenti ma xaqt nipreċizzom aktar l-ewwel net. Din id-diskussjoni fuq id-dialogu soċjali, kwistjoni u l-enija li fil-ġerarkija interna tagħna kwistjoni ta' dialogu soċjali għandha tkun kważi Eh, fost eh, l-ewwel punti nata tal talbiet jew talbiet ta' rekonoxximent fir-rigward tal-pija tal-pajjiżi. Kan jenom l ġerarkija bejn ir-regoli li aħna u li jiġu rikonoxxuti u applikati fil-ftehmiet li aħna ngħaddu mal-pajjiżi terzi u il-mod ta' kif l kumpaniji tagħna imexxu l-barra mill-Unjoni Ewropea L-idea hi li il-dialogu soċjali għandu jkun il-punt ta' tħul it-tieni punt din id-diskussjoni u l-aħħar kelliem Sergio Koferat jagħmel referenza din il-ħaġa. Il-hemm natura volontarja ta' responsabilità soċjali tal-intraprizi. Aħna kellna din il-diskussjoni dal-aħħar fih dan il-Komitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali mill-li jider veduta unanima fuq dan il-punt, mod partikolari fejn responsabilità soċjali tal-kumpaniji u riet jew waslet għal tfassil sinifikattiv ta' ċertu kunċetti dan iva sar minħabba raġunijiet ta' kompetittività imma mbagħad dawn saru standards obbligatorji. Jekk ikun hemm kunċett li jiġi żviluppat biżejjed, Eh, kun tajjeb li jisir leġislazzjoni u mux kontra l-ispirtu ta' responsabilità soċjali tal-intraprizi, anzi bil-maqlub dan jgħin biex titkattar din ir-responsabilità. <clears throat> Tiret punt għafu fuq il-ġerarkija tal-standards. Rajna eh, progressjoni sinifikattiva fuq din il-ħaġa me dimensjoni esterna tal-politika soċjali fija rajt żewġ elementi importanti fl-evoluzzjonijiet internazzjonali l-ewwel net kien hemm kontribut eh, fil-G20 imbagħad kien hemm G20 speċifiku tal-Ministri tal-Affarijiet Soċjali. U allura dawn huma żewġ avvanzi sinifikattivi kif eh, inti tħares lejn iż-żewġ avvanzi u inti tqis il-diskussjoni fuq il-ġerarkija tal-standards mxiet il-qoddim jew le, u jekk Iva mxiet il-qoddim f'liema direzzjoni u jekk le, xirdu nagħmlu biex din timxi il-qoddim. <clears throat> Għaxal ħafna żmien xuħut minna talbu sabiex eh, il-ġerarkija li kienet teżisti bejn regoli ta' WTO u l-organizzazzjonijiet l-oħra eh, nirranġawx ma kienu sodisfaċenti u meta aħna nsaqsu l-Paskalla mi fuq din il-ġerarkija xi drabi jgħidilna malli jekk ikun hemm ir-regoli li dawn ikunu hemmhekk għandhom l-istess valur. Xi drabi jitfa' responsabilità fuq la jella u jgħid li hemm li s-safri ħdar la jella u jaslu biex jaqblu bejnietom. U jaslu regoli effettivi. U hekk ikun jistgħu japplikaw Eh, u jorbtu bħal regoli ta' WTO. X'ini l-evalwazzjoni tiegħek tal-istadju ta' din id-diskussjoni? Mena, dak huma l-punti li xaqt inżid ma' dawk li tqajmu mill-kollega. Mena, mish qed ngħidilkom eh, min għandu jitkellem fuq xiex, għax naħseb intom għandkom f'maħkom ċar minu l-aħjar biex iwieġeb għal dawn l-aspetti li semmew dawn mistoqsijiet. Thank you very much. Um, quite a lot of uh, comments and... and Grazie ħafna, saru ħafna kommenti u mistoqsijiet, allura nixtieq nibda. Bat <clears throat> naddi għal kollegi. Nibda bl-ewwel intervent tas-Sur Faber. Aħna sibna li huwa importanti ħafna li nkunu konsistenti dak għandu xaqsam mal-ħarsin tal-konvenzjoni tal-ILO u standards oħrajn. Fihda l-Unjoni Ewropea ħalli nkunu kredibli fajnejn eh, pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea xin kella nitlu fil-periklu illi xati stajajdilna jgħidilna into favur illi pajjiżi oħrajn adottaw standards illi l-Unjoni Ewropea qas applika fuq livell interni ġifieri dan huwa punt importanti li nħarsu leħ. Dan japplika l taħtiġiet li rridu jiġu mħarsa. Fuq il-WTO, dan huwa punt li tqajjem l-aħħar. Hemm ċertu problema biex eh, jiġu indirizzati l-istandard soċjali fi dan il-WTO. Ma nasibx li din hija kwistjoni tista' tiġi solvuta fi żmien ftit snin. Jisu diviżjoni ta' xogħol bejn il-WTO u l-ILO fejn la jellow isa aktar qed eh, tħares l-aspetti soċjali tal-globalizzazzjoni fil-waqt li WTO isa baqet naqra lura minn din id-diskussjoni, pero forsi ta' min wieħed jippersisti fuq din il-ħaġa u forsi wkoll naqra paċenza biex eh, dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet wieħed ikun jista' jqarribhom eh, lura lejn xulxin. Barra minn hekk huwa minnu illi l-ekonomija dinja hija ekonomija dinamika u hemm relazzjoni dinamika bejn l-żida fl-istandard soċjali dak xaqsam maġġid u anke wkoll eh, dak li għandu xaqsam mal ġid ekonomiku kif ukoll iż fil-parċipazzjoni fil-kummerċ internazzjonali ġifier dan huwa żvilupp pożittiv għal pajjiżi sħab u l-investiment barrani dirett fil-fatt jista' jikkontribwixxi għad dinamizmu ekonomiku għal pajjiżi li tħallew barra mill-ekonomija l allura wieħed l-ewwel irid ikun minn din il-ħaġa ma' bażi ta' dan li ovvjament jgħed sfidi għal pajjiżi eh, li huma żviluppati huwa importanti li wieħed jistabilixxi ċertu standards minn fuq livell dinju sabiex ukoll naraw li jiġu nfurzati ġifieri jkun hemm regoli eh, li jorbtu imma wkoll ikun hemm monitoraġġ u jkun hemm għajnuna wkoll ħalli jkun hemm konverġenza eh, gradwali u żieda gradwali fl-istandard soċjali fuq livell dinji. Ovvjament wieħed ma jistax jistenna eh, li jkun hemm standards Ewropej jew l-standards li għanna fl-Unjoni Ewropea fuq il-welfare state li ħajġu applikati fi ftit snin eh, fil-pija tal-pajizi. Imma li qed ngħidu li jkun zida eh, naqra naqra fl-standards soċjali u li standards ewlenin tax-xogħol jiġu mħarsa mill-pajjiżi li jkunu qed jieħdu sem fin-networks dinja kummerċjali u naħseb eh, dan jista' jkun elementi ewlieni ta' konċett eh, aktar jorbotu forsi naqra aktar stert ta' CSR sabiex il-kumpaniji multinazzjonali jkunu aktar responsabli tal kondizjoni ta' xogħol li huma eh, għandhom u li jittoleraw f'pajjiżi fejn qed issir Eh, il-produzzjoni bħal per eżempju eh, fil-produzzjoni ta' zraben eh, jew il-ħwejjeġ jew per eżempju ċertu tamir. Ġifiri, huma jistgħu jaħdmu biex iżidu l-istandard soċjali f'ċertu pajjiżi. Ħana favur li mux bil-fors kun hemm kunċett uniformi ta' CSA li ġi applikat minn dawn il kumpanji multinazzjonali ma jkun hemm ġabraw l-nija ta' standards li dawn il-kumpaniji jridu eh, jimxu magħhom. Mod partikolari fid-daw tal-implikazzjoni li dan ikollu fuq il-fornituri ehm, ta' Eh, kumpaniji sussidjarji jew ferrati li jkunu imbeda mis seda uffiċjali il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji m'għandix taqsam biss mal-marketing eh, li jsir fil-pajjiż fejn ikun hemm eh, seda imma wkoll għandha x'taqsam ukoll mal-fatt illi dawn l-istandard soċjali jiġu esportati wkoll lejn il pajjiż sħab. Mela x'nistgħu ngħidu aktar? There was um, the issue Kien hemm kwestjoni li tqajmet mis-Surman fuq l-Aġenzija Ewropej. Fil-fatt aħna konxi minn dawn l-attivitajiet. Dawn huma wkoll msemmija u nisemmuhom fir-rapport ukoll bħala parti mill-approċċ fatti bil unjoni Ewropea tista' tapplika għal pajjiżi li mhumiex membri sabiex ittejjeb għajnuna kif ukoll biex toffri taħriġ għall-imsieħba soċjali għal dawn l-Aġenti Nazzjonali f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li dan huwa element importanti anke eh, fatt li nsaħħu strumenti oħra bħal eh, regoli li jorbtu. Ir-rapport tagħna għajem din il-kwissjoni kollha tal-implementazzjoni u tal monitoraċi ċvidan dan huwa il li rid il Is-sistema tal-GSP Plus li hija sistema li toġobna wkoll u nħossu li dan huwa strument tajjeb ħafna illi jista' jiġi applikat u kif ukoll mod sort u stret jekk ċertu standards jiġu miksura u ah, jħed situazzjoni Naħseb dan huwa dinja triq li hemm nistgħu nidu l-każ ta' Sri Lanka huwa eżempju wieħed għandu jkun konsistenti fl-azzjoni li jieħu kemm jista' jkun minħabba li hemm relazzjonijiet ta' seta' u elementi oħra li ovvjament ikunu preżenti f'dawn l-affarijiet. Diġa xi ħaġa fuq is-CSR u li aħna favur li jkun hemm ġabra l-enija ta' dawn is-CSRs. L-aspetti marbuta ma' CSR semmit missur koferati di dwar il-kriżi li hemm bħalissa. Ma tantx jiena xettiku fil-fatt dwar il-viabilità tal-modelli soċjali fil-kriżi li hemm bħalissa għax xi pajjiżi Ewropej ukoll benefikaw ħafna mis-sistemi soċjali fil-kriżi li hemm bħalissa u din eh, waslet għal leġitimità ġdida li ġiet miksuba f'dak naċaqsam mal-ħarsin soċjali u ċertu elementi bħal pereżempju flessibilità f'dan il-kumpanija eh, stess li eh, ġiet iffaċilitata u allura ma nasalx biex ngħid li l-kriżi li hemm bħalissa qed taċċellera dawn l-affarijiet fuq livell dinja. għal menu da mux affarijiet li ħarġu mod ċar sissa. <clears throat> Mena forsi eh, il-kollega tixtieq iżid eh, xi ħaġa mbagħad Michael nixtieq iżid xi ftit punti. Semmew xi affarijiet marbuta ma' CSR Il-monitoraġġ huwa eh, importanti u kif wieħed jagħmel affarijiet trasparenti li wieħed jista' jserraħ fuqhom aktar minn nitkellmu jekk hux ikunu sistemi volontarji jew le. Hemm il-media l-watchdogs, però eh, rridu naraw li dan eh, ikun aktar konsistenti palma wara l-eżempju tal-BP li toħroġ b'rapport mill-isbaħ mhux biżejjed dan huwa każ qawwi li jista' jkun importanti biex naħdmu fuqu. Mbagħad hemm il-garanzija l-investiment huwa importanti wkoll illi nippruvaw ngħinu l-kumpani biex jifukaw fuq il-katina kollha tal-produzzjoni din hija, biex niżguraw illi huma jħarsu il postijiet ta' produzzjoni tagħhom fil-pajjiżi emerġenti u allura naħseb illi hija <clears throat> tema importanti fid-diskussjoni tas csr issa fuq il-GSP Plus Hemm eżempji tajba. Bħal per eżempju l-kas tal Salvador huwa kas importanti ta' kif dan jista' jkollu impatt pożittiv. Però wieħed mill-punti ewlenin f'dan l-istudju u li nifukaw fuq l-infurzar. Għax il-kas ta' Sri Lanka u każijiet oħrajn urew li l-infurzar innifsu u l-ħruġ tagħhom il-GSP Plus ma kellhomx eh, ma kellux impatt fuq il-qada kummerċjali ġifiri l sar. Maħnx kellu daqshekk impatt, daqskemm kien wieħed qed jittama u allura ma kienx qed jaħdem dan bħala strument u dan nittamaw jagħti xi ftit ispirazzjoni fuq kif wieħed jista' jaħdem aktar fuq din il-ħaġa. <clears throat> Mena l-infurzar imbagħad hemm il-monitoraġġ irridu naraw kif dan ħajsir trasparenti. Naħseb dik hija ħaġa wkoll li kien hemm kritika fuqha L-linja ħaġa importanti li wieħed jista' jaħdem fuqha fil-GSP u fl-aħħar net bħalma eh, kien qed semmi Kristisim eh, eh, l-Aljanza Soċjali, kien hemm il-każ ta' Ċina huwa importanti li naraw li dak qed tagħmel Ċina bħalissa u li huma qed jespandu r-wol tagħhom fil-investiment barrani dirett fl-FDI. Għax jesportaw il-standard soċjali baxxi u kol mill kastal tal- uh, Nigeria, ta' Myanmar, xi dawn huma każijiet idu nkunu konxi eh, tagħhom. Li nibnu għaljenza soċjali eh, għandu tkun tema importanti għax qed jesportaw standard soċjali aktar baxxu. Din hija ħaġa li rridu naħdmu fuqha aktar. Très bien, merci de ces, réponses. Grazie ħafna għal din it-tweġiba eh, siħa li tajtna dan Eh, f'din l-ewwel diskussjoni li għandna fuq dan l-istudju konna l-opportunità li nerġgħu nittrattaw din il-ħaġa x'aħna ħan niflu r-rapporti tal eh, kollega tagħna Richard Ralph Farbranzi. Grazzi ħafna li tlet esperti tagħna għal l-istudju li għamiltu anke għas-sem tagħkom fil-ħidma tagħna illum wara l-offsinar mena. <clears throat> Issa wasalna fl-aħħar punt tal-aġenda tagħna għal prezentazzjoni anzi ħaniflu l-emendi fuq ir-rapport tas Sur Thomas Mann fuq l-isfidi demografiċi u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Sur rapporter inti u waslu lek 253 emenda fuq ir-rapport tiegħek nimmaġna li eh, mhux ħadd qod iddurhom wieħed wieħed imma ħana tik l-opportunità li titkellem biex tagħmel prezentazzjoni fil-qosor tal-approċċ fuq dawn il-253 l-emenda. Madam la. Grazzi ħafna, Signora President. Hedim, timma tajja. raw issa, issa naraw. Eh, dan ser ikun eżami għalina. Volti mi zunix bei den Narit, ningrazzja ħafna lill-kollegi tal-emendi kollha li batunna. 205 53 fil-fatt u dan huwa suġġett li aħna nistgħu naħdmu ħafna fuq u jiena verament konkludejt li kien hemm ħafna iktar MND <coughs> milli u jien ma nistax noqgħod niddiskrivihom kollha jiena nixri noħroġ bi 30 kompromess. U naturalment naf li ma kien ma jistajċ jiena noqgħod nitkellem fuqhom kollha, però Jiena provajt nitkellem diġa mal-kollegi dwar dawn il-kompromessi. Ma nafx hekk hux ħajkollna biżejjed ħin minħabba illi issa dal-waqt is-sajf, però aħna nixtiequ illi aħna nkunu nistgħu niddiskutu bejnietna bil-konna l-dispozizjoni tagħna l-lingwi bil-Ġermanis u bl ingliż nara jekk nistgħux niftehmu jew naraw jekk nistgħux nilqu kompromess bejnietna u li ma emendi forsi jiena nista naċċetta u forsi ma jintlaqax kien hemm ċertu emendi illi Jina dejjem provajt namel rapporti ostra sabiex kulħadd ikun jista' jiffoka fuq l-iktar elementi importanti, però ħafna Bress u emendi tajbin ħafna, pero forsi bil-proposta ta' kompromess aħna nistgħu nippreċiżaw iktar il-ħsieb. Kif għedtilkom kien hemm 75 emenda mill-PP mbagħad għandi xi ftit mistoqsijiet li nixtieq diskuti dwar dawn l-emendi mal-kollegi qabel ma ngħid jekk jiena naqbel x'ewra, pero però dan nista' nagħmel fuq livell bilaterali. Tini grupp ta' emendi huwa il-grupp ta' emendi mressaq mill-għalde. U naħseb li għandna xi ftit mill-partiti tal-liberali għandi 50 emenda mill-grupp tal-liberali 34 minnhom nista' naċċettom kelli 30 emend oħra li verament jirriflettu il relazzjoni ta' bejn iż-żazah u il-ġenituri tagħhom jew l-adulti u kif qedtilkom hemm xi ftit minnhom li jiena eh, nista' naċċetta anke kemm smanna minn ħafna emendi importanti ħafna. Jina naturalment eh, nishtiq li nilħaq eh, kompromess ma'kom dwar xi ftit mill-emendi. U għandi problema berba emendi. 69, 102 u fihom jiena jgħat eh, dan nitkellem fuq uh, ċertu punti importanti jina għed nitkellmu anka fuq il-leġislazzjoni u aħna naħsbu wkoll li f'dak l-għandu x'aqsam l-istati membri rridu naraw eżattament jekk aħna nistgħux verament naqblu dwar dan. Fuq 120 jiena ma nistax naqbel fuq il-punti però jekk ikun hemm xi bidliet żgħar forsi nistgħu niftehmu fuq l-emenda ta' l-Onorevoli Hacking jiena nista' naċċettam kollha l-emendi ta' Sur Hirsch għamlet eh, ħames emendi. Jiena nista' naċċetta wkoll dawn l-emendi tal-Onorevoli eh, Kaċin għandi problema bil-emenda setta. 40 li inti għettilna li aħna irri niformulaw xi ħaġa li jenna naħseb li mhijiex vera jekk aħna niddeċiedu li aħna għandna sitwazzjoni prekarja naħseb illi aħna nkunu nixtiequ illi konna bilanġ bej il-ġenerazzjonijiet naturalment aħna jista' jkun ta' benefiċċju eh, għazza zaħwa l-adult forsi nistaw nitkellmu bejnietna din. Is-Sinjura Ofir resqet sitt emendi u jiena għandi problema b'waħda minnhom bil-206 fil-fatt. Minħabba li inti għattejt li l-Kummissjoni Ewropea m'għandix ikollha rwol ta' koordinazzjoni f'ċertu politika u jiena naħseb illi l-Kummissjoni Ewropea eh, inti għattejt li m'għandix tindaħal f'ċertu għasna tal-politika u jiena għandi problema b'din. 34 mill-48 emenda ta' gruppi ħor li waslu li nista' naċċettaw. Nistan aċċettaw minna naf li Eh, mistax l-emenda li tresqu minn kollega partikolari li nista' naċċettom kollha parti tnejn u eh, minħabba l inti li l-ħaddim għandu eh, ġejjem ikollu is-suq tax-xogħol dispożizzjoni tiegħu u nina nixtieq inni neħħija din l-emenda minħabba ma nistax nifhem għalfejn ma nistgħux nużaw dan l-istrument tant importanti aħna nixtiequ illi ngħidu lin-nistana illi huma jgħidu lilhom infushom li huma jistgħu jaħdmu u bitqabbil ma dan naħseb illi anke l-adulti li jixtiequ jaħdmu u jistgħu jaħdmu aħna għanna dejjem nippruvaw natuhom l-opportunitom wis gbar biex taħdmu ġifiri kontra diskriminazzjoni. Eh, u koll Ressa bostemendi u għemma menda wahdom li jien għandi problema bija dwar eh, il- dak li għati proponi inti mux flessibli, jina nasab li importanti nkunu ħafna iktar flessibli, u nasab li forsi inti t-opinjoni differenti, pero nissan diskutu dan il-punt bejnietna il-kollega Plampo kol ressa 10 emendi u jina nissa eh, napoġġom, pero għandi problema bil-numru 17 li interessa dwar il-fat li aħna rridu neħu sistema tal- tal ta' fatt li wieħed jista' jirtira qabel iż-żmien. Aħna għedna li din hija importanti ħafna ħalli ikun hemm nies li forsi jkunu jixtru jirtiraw qabel u dawk il-postijiet tax xogħol ikunu trasferiti għal nies li huma aktar żgħażagħ. Iż-żgħażagħ ma kinux inklużi fil-puntija, kiena naħseb aħna maħniċ għadin niprofaw nejdu illi huma ħajabdu ħankaċċom aħna huma gbar wis. Kellit minn emendi u koll minna ta' kollega ħamsa minnom nistana naċċettom u hemm xi tliet oħra li għandi problemi bjom bħal garantiji dwar garantiji u dwar il-perjodu ta' żmien li qed jitnaqqas issa l-ħames xhur minn sitt xur jiena di ma nistax naċċettaw jina naħseb ta' jkollok periodu ta' sitt xhur tista' tippermetti li żgħażagħ ikunu jistgħu programmi jistgħu jagħmlu programmi ta' taħriġ u nkella jaħdmu jistudjaw fl-istess ħin u dan jista' iwassal għal bosta eh, vantaġġi. Sinjura Zippel ukoll resqet bosta emendi u għalet jifwiħet minnom mill l-aspetti ta' sigurta għum iktar importanti mill aspetti ta' flessibilta jina iktar favur illi kuna hemm bilanġ bej żewġ elementi iktar favur il-konċett ta' flessigurta u jina ma nixtieqx li kuna hemm bidla fuq dak il-punt. Is-Sinjura Blinkiċ mill-Litwanja t tmien emendi jiena naċċettom kollha u l-istess għall-emendi ta' Sinjora Kejtu mir-Rumanija, naqbel perfettament. Issa dwar il-partit ta' Xelluk, 28 mill-emendi li huma res u jiena nista' naċċettom 13 mill-emenda li res huma għandi daqsxejn ta' problema. Jiena għandi mistoqsija però fuq eh, il- l-emenda dwar it-tnaqqis tal-ħin tax-xogħol jiena naħseb illi jekk intu ħat titkellmu fuq il-bidla demografika u jekk jiena ma tantx naqbel fuq dan il-punt li għamilt inti. Kelli 25 emenda wkoll minn laħat ta' kollega partikolari, ftit minnhom ma nistax naċċettom u appoġġaw koll il-fatt li kunem hemm żieda fit-taxxi u fil numru 127 jgħajt jgħid illi l-età tal-pensjoni tonqos u uh, anka kritika sistema tal-fatt li wieħed jista' jirtira qabel jiena naħseb li hemm bżonn ikunu flessibbli anke f'dan l-aspett bil-lemenda wieħed u erbajn jiena ma nistax naċċetta minħabba li u qed jgħid il-familja għandha tkun il-bażi tas-soċjetà. Jiena din ma nistax uh, naċċetta u aħna din ngħidu qegħdin jgħidu wkoll illi um, U anka dwar il-partiti tal-elementi tal-partiti tal-ħodor. Il-Signor Collinson u koll resqet ċertu emendi ftit minnom nistaċ naċċettom per għandi problemi anka fil-garanziji tal-baxur jena jina kelli Eh, konti formulajt garanzija ta' sitt <clears throat> xhur. U anka f'dak li għandu xaqsam il-garanzija jiena naħseb hemm bżonn li nappoġġaw u eh, nħaġġu wkoll investiment issa dwar il-numru 32 aħna din ngħidu fuq eh, l-integrazzjoni u aħna għednu li di għedna di tiddependi ħafna fuq il-fatt li l-immigranti wkoll ikunu resti li integraw irwieħhom ma' soċjetà jekk din ma tkunx preżenti wieħed ma jistax eh, ikompli ħeġġeġ l-integrazzjoni. Aħna diġà għamni din l-esperjenza fl-istati membri tagħna u anka għandi problema b'din u għaparti minnek għandi problema u koll bil-direttiva għafas. U anka bil-lamendi li batis handel jiena pero xortu wahda n-naxxinna nilqu kompromess. Pero xiftit minnom kelli nirtirom jien. Milan, Inti ressaqt 14 l-emenda jina nishtiq li nappoġġa mill-ewwel sitta minnhom, però għandi xi ftit problemi bl-emendi l-oħrajn. Inti jett li qed fost pal bħal pereżempju il-fatt illi għandna bżonn ta' iktar kura ta' tfal pereżempju. Inti tissaqsi mistoqsijiet qed ta' affarijiet li huma provati għandi esperjenza tagħhom fil-pajjiż tiegħu. Fil-pajjiż tiegħi jiena ma nistax naqbel ma xi ftit mill-emendi tagħkom. Min tal-kollega li miss fil-mija tal-elementi tagħha nista naċċettom bil-bqija ħaniprofa illi nilqu kompromess bejnietna. Merci, euh, cher xie rapport. Grazie ħafna Aziz rapporter għal din il-prezentazzjoni u l-pozizjoni li tajtna fuq l-emendi differenti, sinjura li nishtaq għeddi tkellem. Grazie ħafna tal-li għaddejti dawk il siwi li nkunu nafu mill-atta proċedura. Meta inti ħatkun ħatresa daw l-emendi ta' kompromessa xieħu ċaktar xajt il-għada fil-ħodu Naf li hemm ċertu skeda ta' żmien għar-rapport, imma meta għandek bżonn taqbel mal-kompromessi ma' xi wħud minna, fuq il-kompromessi ma' xi wħud minna xina għadha għamu lejn ir-Renju Unit għadha filgħodu allura forsi <clears throat> fil-jiem li ġejjin kunu sew nikkomunikaw bl-email jekk jista' jkun biex inħares lejn is-sustanza x'semmejt xi wħud mill-emendi tiegħi illi eh, inti l tistax taqbel magħhom li nassumek li ma tkunx taqbel fuqhom. Um, Nittama tkun tista taqbel li fuqhom għax kif għatt inti tiġerdu nimplementaw leġislazzjoni diġà diet. Hemm id-direttiva bħal pereżempju eh, fuq eh, direttiva fuq l-impjiegi. U dwar id-direttiva l-ġdida li palissa dan waħla fil-Konsil, li li tkellimna fuq ir-rapport tal-isfida demografika, u għalli fiex li wieħed jitkellem fuq din il-ħaġa minn arma wieħed jitkellem fuq leġislazzjoni fuq eh, eh, l ġrida kontra diskriminazzjoni fl-aċċess tal prodotti u servizzi u għalhekk daħal dawk l-emendi xinan nqis li huwa ħafna importanti li aħna jkollna dawn l-affarijiet għax hekk inkomplu mal-pakket tal-artiklu 13 u jkun wieħed siħ ta' fidejjem kellna dawn il-problemi din hija ħaġa ma taqsam mal-impjiegi hija ħaġa li taqsam mal-aċċess tal prodotti u servizzi. Nittama jina xena naslu għal minar ma kolli bżon nirti nirtira elementi nafx għandek ġa moħħok it-tama li forsi nsibu xi mod ieħor ta' kif naslu. Għax naf li bid-direttiva kontra diskriminazzjoni l-problema għall-MEPs Ġermaniżi kollha nafu x'inhi anke jekk intkom għandkom leġislazzjoni fis-seħ fil-Ġermanja Eh, eh, li qed tipprova tikkonvinċi lin nies il-leġislazzjoni għandha tkun ukoll fi stati membri oħra li stess bħal leġislazzjoni hemm fil-Ġermanja. Dak huwa l-iskop u allura qatt ma jiena qatt ma stajt nifhem meta eh, intom għandkom din il-leġislazzjoni għalfejn allura qegħdin topponu dawn l-affarijiet. Dak huwa komment apparti fuq l-irtirar ta' bil-fors. Ma nasibx li għandu ikun hemm ċertu età stabilita li ikunem età għal pensjonijiet iva, imma peru tkun età flessibli jekk ikun huma jkollhom il-ħiliġ ikun jixtiequ ikomplu jaħdmu minn u m'għandux joqgħod jisfurzhom eh, li jħorġu bil-pensjoni. Issa kemm ovvjament ikun hemm età fejn in-nies ikunu jistgħu jiedu pensjoni. <clears throat> Flessibilità naħseb li ħaġa importanti għalhekk emendejt il-paragrafu 11. Għax inti qed illi il flessibilta fix-xogħol temporanju ħaġa ħażina mentri f'xi każijiet fejn hemm ħaddiema li kolom naqra żmien ikunu jridu battu naqra, forsi jkunu rridu eh, jaħdmu għal jum, jumejn eh, fil-ġimgħa u forsi ma jkunux jixtiequ E, ikollhom ġimgħa sħiħa ta' xogħol u allura e, tajk li l-istati membri ħarsuin il-flessibilità ħalli s-sidin e, jaraw jistgħux iżommu n-nies fuq bażi part-time jekk l-ħaddim ikun jixtieq li jaħdem hekk. aktar skambju tal-aħjar pratika fuq għajnuna li tingħata għax pereżempju hemm nies li ma jkollhomx raba u allura mill-temenda fuq li wieħed jgħix mod indipendenti biex in-nies mdaħla fi żmien ikunu armati aħjar u jkun hemm skambju tal-aħjar pratika bejn l-istati membri biex naraw kif dan lejxin indipendenti jista' jsir. Għax forsi ma jkunx jitlu fid-dar ta' xju u uh, forsi m'għandhomx raba wkoll li jieħdu ħsibhom u tajjeb il-anzjani jkunu jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom u dawn id-drittijiet jridu jkunu disponibbli f'format aċċessibbli. <clears throat> da japplika għal xi anzjani mhux għalihom kollu anke għal persuni b'diżabilità. Irridu ndaħlu fil-rapporti kolla l-informazzjoni tkun forma ta' ċessibli. Punti ħorma nixxerta li ħataqbel fuq din il-ħaġa. Inti fwieħed mit-titli eh, tkellimt fuq il-kura, eh, fuq il-kura ta' saħna fi manniġ kompetenza u ma nixxiex din il-ħaġa titbidel, però ma' osma ta' saħħa li qegħdin inkopru. Jina naħseb li tkun ħaġa importanti li forsi aħna nħarsu lejn il-tradizzjoni differenti fl-istati membri, il-mod ta' kif eh, xi eh, anzjani mandom xaċċess għal ċertu mediċini. U għal darboħra <clears throat> ikollna ċertu indikazzjonijiet hawnhekk kalli l-istati membri jkunu konxi li din hija ħaġa li għandna qegħdin inħarsu lejn qed nieħdu ħsieba. Meta mediċini eh, jitħlu eh, online, mediċini ġodda u meta nies eh, minħabba l età forsi ma jkollhomx aċċess għal dawn il-mediċini u dak li xaqsam kura għal persuni anzjani, għal persuni anzjani jiena għamilt mistoqsija rari u kien hemm riżoluzzjoni u daħal xi ħaġa għal dan il-rapport. Naf li ħdimna eh, fuq eh, il-rapport tijak. U xtaqt li ġifiri tiddaħal din il-ħagġan kjek naf li inti sekolo xorċu riservi fuq eh, l-antidiskriminazzjoni. Signora Kastek, s Signora President. <clears throat> Ringrazza l-rapporter għal xol ta' kompromess lider li għamel. Herqana illi inkun naf eh, x'inhuma dawn it-30 l-emenda ta' kompromess. Huwa naqra diffiċli li wieħed jitkellem fuq meta la ma jkunux qudiem għajnejk. Fuq dak li qed tipproponi bħala kompromess. Xorta nixtieq ngħid illi għal grupp tal-SND ser ikun hemm linji li ma rridux naqbżuhom li Eh, ħan zommu maħħom. Nawx għasmu l-eżistenza u z-zamma tal-prinċipju ta' etta legali ta' tluq eh, eh, bil-pensjoni tal-irtirar li ma jeskludix ovvjament il-flessibilità ġifiri <clears throat> ikun hemm possibiltajiet li wieħed medda ta' ċertu ettajiet wieħed ikun jista' joħroġ bil-pensjoni. għallina l-ammont tal-pensjoni li jizgura eh, eh, anzjanità denja jiddependi mill-età tal-età legali u aktar ma wieħed Eh, jajxa l-aktar ta' żmien, l-aktar li huwa importanti u li wieħed iħares lejn kemm ikun dam jaħdem dak li jkun u iħallas il-bolla. Dak li ntix qasam mal-fessi sigurta maħniex kontra il-kelma <clears throat> biex wieħed jispjega l-konċett sakemm il-kwistjoni tas-sigurtà u sikurizzazzjoni tal-izvilupp professjonali tiġi garantita. Dak nixaqsam mal-irtirar għal dawk il-persuni illi eh, jgħaddu minn xogħol għal perjodi ta' taħriġ hemm wieħed eh, hemm bżonn li wieħed jiggarantixxi li dawn eh, l-snin li għattaw bħala taħriġ jiġu moddija jingħaddu għal pensjoni. Kulħadd għandu perjodu eh, ta' ħajjattiva be wieħed u ieħor ikun 40 sena eh, u dan ivarja minn stat membru għal ieħor. <clears throat> Jista' jkun 40 sena jew 42 sena eh, għax dan huwa aspett li għataħt sussidjarità, pero matul dawn il-madwar 40 sena hemm bżonn li din il-ħajja attiva tiġi titinat għal-pensjoni. Ġifiri il kwestjoni tal-anzjanità ma tiġix eh, regolata fitmim il-ħajja, imma matul il-ħajja kollha kemmin. <clears throat> Pero din ħaġa li duna naraw bil-kompromess li qed tipproponi. Mela fu ehm, l-emenda li inti għat li ma tistax taċċetta fuq eh, l-aspetti settorjali. rrit nixbet l-attenzjoni tiegħek hawnhekk li hawnhekk maħniex qed ngħidu illi jkun hemm negozjati fuq um, l-irtirar, mistiqleta tal-irtirar skont setturi <clears throat> biex ikun hemm differenza li wieħed irid iħares u kemm ikun tadbatija x-xogħol u biex wieħed jevalwa it tbatija partikolari ta' ċertu impjiegi <clears throat> Jina jidir li li jemmek hemm il-pozizjoni tal-Konfederazzjoni Ewropea tal-Unions u hemm negozjati jridu jsiru għal kull fera professjonali. <clears throat> Għax huma l-ferat professjonali li jistgħu laħjar aħjar jgħidu x'inhuma limitazzjonijiet partikolari u d-batija partikolari ta' ċertu xogħlijiet li jistgħu jitqisu meta eh, wieħed eh, jieħu l-pensjoni. Mela dak kollu li xtaqt ngħidha għalissa, imbagħad naraw eh, blementi ta' kompromess. Jekk hemm xlok li nkomplu t-ħdidiet ta' bejnietna fuq dan. Sira Nielsen. A little late. Um, Grazzi. <coughs> Skużawni tal-li kont tard, iżda kont flaqa ta' komitati ieħor, Signora Lambert għalt Arfitni xattu dwar l-emendi tagħna u jekk fimtsow kollox huwa pożittiv għandek irrida li tilqa ħafna mill-emendi tagħna iżda l-inħoss li huwa importanti ħafna huwa l-dimensjoni ta' bejn l-irġiel u n-nisa tkun inkorporata sew. Illum ivvutajna fuq l-opinjoni ta' Sinjura Bauer fil-Kumitat Fem u din ħandres u ilek ukoll. Xtaqt ngħid ħaġa malajr dwar il-garanziji għaż-żgħażagħ inti li aħjar iżomm il sitxur flok erba' xhur, iżda fil-plenarja li għaddiet votajna fir-rapport tas-Sinjura Turunen u għalhekk din hija politika votata mill-Parlament kollu u konnet ngħidu li erba' xhur mhux sitt xhur għalhekk tkun kemm xejn stramba li najdu xaġa ħaġa differenti milli diġà edna f'rapport ieħor u ġa daħħal f'rapport ieħor. Sa ġoħra li xtaqt ngħid dwara hija l-emenda 21 fuq l-integrazzjoni ta' żewġ livelli, approċ bħal dan, jiena naqbel li iva irrid ikollu żewġ dimensjonijiet u għalhekk jiena entużjasta daqsxejn dwar l-ewwel sentenza tiegħek hemmhekk. Dan diġà juri żewġ dimensjonijiet iżda il-parti li qed inneħħu mbagħad qed ikollha pis addizzjonali fuq dawk li ħajitlu fil-forza ta' xogħol iktar mill dawk li ġenim għalhekk l-immigranti li ħajitlu fil-forza ta' xogħol iridu jadattaw u mhux il-soċjetà li qed tilqaħħom u għalhekk jiena naħseb li hija ta' level aktar indaqs, iktar bilanċata u lingwaġġ huwa aħjar hemmhekk jekk niffekaw aktar fuq l-ewwel parti. Da kollox, nħares il-qoddim għal l-emendi ta' kompromess tiegħek u nitħattu dwarhom wara btajja tas-sajf. Grazzi, Signora Haken. Grazzi Kummenti fil-qosor, xtaqt nirringrazzja r-rapportera xogħol siwi tiegħu u l-kummenti pożittivi b'mod ġenerali għall-emendi tiegħi jien ukoll neskuza ruħi għaliex tħalt wara li semmejt l-emendi tiegħi iżda s-Sinjura Lambers qalet li mod ġenerali appoġġhom bisħiħ. Il-kumment tiegħi jimxi mod parallel ma' l-kollega tiegħi mis-soċjalisti minkejja li mhux l-istess eżatt. Jiena interessata nisma' minn għandek fuq l-emenda 248 li titkellem dwar il-possibilità li naqdu l-kura mal mal-impigi u għalhekk is-servizzi soċjali u għalhekk jien nixtieq ngħid li dawk li jeħtieġu ħin Frank, biex ikollhom il-kura, għandhom intuhom dil possibilità biex imbagħad meta jaslu għalla ta' pensjonabbli ma jkunux foqra għaliex ma jkellhomx biżejjed ħina l kura. U għalhekk irid ikun hemm fid-dimensjoni soċjali hija li jkollok aċċess għas-sigurtà soċjali meta jkollok bżonn. Meta tkun involut fit-taħriġ pereżempju tkun tista' tħallas il-bolla u mbagħad ma titlifx il-benefiċċji ħabba dan. Għalhekk hija sitwazzjoni parallela u xtaqt nisma' minn għandek propju fuq dan. Saħat li xieq jitkellem <clears throat> Jider li mawħat għallura sur rapporter li forsi tixtieq tikkonkludi d-diskussjoni issa kjoġbok. Eh, Grazie ħafna ziz kollegi, jina nixtieq eh, nitkellem fil-qosor. Sinjura Lin, nafu li aħna fil-passat għamilna ħafna, nixna nilqu ħafna kompromess u dak għandu xieqsam l-istoria tal-kontra diskriminazzjoni aħna sfortunatament nafu illi hemm diffikulta anka fuq eh, id-definizzjoni ta' parteċipanti u naħseb illi minn niprofa nipprova nlesti jiena il-kompromessi nibatomkom u bat Is-sajf kollu sabiex tirriflettu daqsxejn dwar mbagħad nistgħu diskutu għan bejnietom jiena naħseb illi aħna għanna ħafna esperjenza wkoll f'bosta espert ma eh, diffiċli u Naturalment nafu illi importanti ħafna li l-anzjan u l-pensjonanti kollhom pensjoni li tippermettilhom illi jgħixu tajjeb. Irridu noħdu s-sitwazzjoni tal-anzjani bis-serjetà u aħna rridu nagħtuhom il-possibilità li verament ikollhom id-dispożizzjoni tagħhom flus illi huma jkunu verament jistgħu jgħixu tajjeb. Din hija importanti ħafna u din għandha tkun il-punt kruċjali ta' din ta' dan ir-rapport aħna maħniex ħanaqbdu unneħħuhom mis-suq tax-xogħol minħabba li huma anzjani jew minħabba li huma kbar minħabba li f'ċertu kumpaniji huma investiment anzi huma eh, teżor minħabba li għandhom daqshekk esperjenza. Aħna fil-Ġermanja għandna l-età mhm. tal-irtirar li ta' 67 sena di meta nxi qed tittieħed daqshekk pozittiv fil-Ġermanja hemm ħafna presenza biex din tinbidel Però dawn jiena naf ħafna nies anzjani li ta' din l-età li għadhom kapaċi jaħdmu jixtiequ jibqgħu jaħdmu u naħseb illi tkun xi ħaġa negattiva ħafna li wieħed jgħid lil dawn n-nies li forsi ma daħlin iktar fis ma m'għandix bżonn dak iktar tista' titlaq. Di tkun diskriminazzjoni u jiena naħseb illi importanti illi nużaw il-kreativita ta' zazah u nqabluha u naqduha mal-esperjenza tal-adulti u dawk iktar mdaħlin fi żmien. Iżda żazih rridu rridu jkunu parteċipi, però fl sassin daħna aħna l-anzjani ma nistgħux naskluduhom. F'dak li għandu xaqsam l-anzjani dejjem ikunu iktar kapaċi li jibqgħu jaħdmu għal iktar tul, kunu kapaċi li jagħtu ħafna li jibqgħu leali għall kumpanija dawn huma kollha elementi li huma approvati grazzi għall-istudji li saru. Jiena naħseb li hemm bżonn li kuna hemm iktar flessibilità, <laughs> naturalment negozjati li jibqgħu għaddejjin dwar il-tħul u l-pagi u eh, flessibilità l-ewwel qabel kollox. Għaziza kollega naf li hemm bosta formulazzjonijiet li huwa proposti però aħna rridu <coughs> naraw li l-imsieħba soċjali kun jistgħu jaqblu fuq eh, ċertu konċetti jiena favur naturalment in-negozjati bejn l-imsieħba soċjali, però xi kultant dawk li jkunu affettwati ma jkollhomx vuċi biżejjed u aħna eh, dejjem rajna li l-fless hija importanti ħafna. Is-sigurtà ma tistax tkun eskluża, laqas il-flessibilità tista' tkun eskluża permezz tal-flessigurtà biss bħala ehm, kunċett nistgħu nimxu l-qudiem. Għal-kollega Cornelison jiena ngħidha li f'dak il-kunċett ta' sitt xhur u erba' xhur ehm, aħna dejjem nasbu daqsxejn differenti, però fil-emenda 282 jiena eh, daħal tawek element importanti ħafna u naħseb illi dan rapport importanti li għandkom teħdu in konsiderazzjoni. Wanka dan il-parallelizmu ta' żewġ ġenerazzjonijiet rridu neħduħ in konsiderazzjoni. Però mhux parallelizmu li huwa żewġ ġenerazzjonijiet kontra xulxin u dwar dak li qalet il-kollega l-oħra jien ma naħsibx illi eh, għandi xi problema bihom u allura nixtieq ningrazzjakom il-koll tal-kummenti tagħkom ħanibatilkom issa l-kompromessi mbagħad naraw jekk il-kompromess għadux eh, u xtajjeb palikom u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar aħna nkunu nixtiequ noħorġu eh, b'rapport li jista' wasalna pass il qudiem Ningrazzjakom il-koll u nittama nkun nistgħu nkomplu naħdmu wara bażi tas-segrazzi. Grazzi ħafna dawn l-emendi ta' kompromess imbagħad nivutaw eh, fuqhom fit-tieni sessjoni ta' settembru se dak iż-żmien ikunu ġew eh, diskussi u negozjati. Nawguralkom eh, btajjel sbieħ tkunu fejn tkunu u nagħmel appuntament magħkom għat 13 ta' settembru fit-tlieta ta' wara l-offsinari ġifieri il-ħin u l-ġurnata tal-laqa tal-Kumitat tagħna li Grazzi.